jista jaqbel ma dan naħseb li dik soluzzjoni tajba fil-rigward tal-popolazzjoni li kull ma jmur qed tixjih. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Ministru id-dibattitu malu. Grazzi lil kulħadd tal-parċipazzjoni tagħkom. Issa se ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda illum li huwa l-dibattitu konġunt li għandu xaqsa ma' reġistru ta' trasparenza l-ewwel rapport mis-Sur Cassini dwar il-ftehim istituzzjonali dwar dan ir-reġistru ta' trasparenza li għandu tkun komuni un mbagħad it-tieni rapport dwar l-emenda tal-regoli wara l-istabiliment il-twaqif ta' dan ir-reġistru ta' trasparenza. Mela, is-Sur Cassini, ir-rapporter tagħna il-kelma hija tiegħek. Grazzi. Għatek il-kelma. Grazie President, Ministru, Komissarju, kollegi. Jien ħan għamel diskors wieħed fuq żewġ kwistjonijiet għax jirrigwardaw l-istess suġġett. F'dan id-dibattitu u fil-votazzjoni ta' wara qed nagħlqu perjodu ta' xogħol u ta' negozjati tal-grupp ta' ħidma e, taħt il-presidenza tal-Presidenta Wallis e, fil-gruppi politiċi kollha e, fid-delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li kienet fidejn il-Kummissjanu Serkovic illi waslet għal test fuq reġistru komuni ta' trasparenza. Il-Kommissjoni affarijiet konstituzzjonali u waslet għal biex tippubblika test ta' regolament intern. Jiena fajt sorpris għal attenzjoni minnaħat tal-opinjoni pubblika fuq dan il-ftejm ta' trasparenza. Edin jattribuċu li l-effetti akbar mill-li fil-fat għanda fideja. E trasparenza hija e difiża avanzata tal-korretezza tal-politika, però miex strument biex neġildu kontra korruzzjoni. E, e l-episodi reċenti e, ta' ġurnalisti li provaw jikorrompu membru tal-parlament jista jisiru anki f'pożizzjonijiet f'postijiet oħra. Minna ħal-oħra min irid jikorrompi jaf kif għandu jagħmel biex ma jiġix identifikat. Għal daqstan dawn ir-reġistri mhuwiex limitu assolut. L-aħjar strument huwa il-liġi penali, kriminali. U jekk fl-Istati membri mhux biżejjed hemm zon nerġaw naraw l-artikoli mill-82 ta' 86 la' trattat tal-Lisbona u nirriflettu jekk hux possibbli aħna li e natribwixxu għal korruzzjoni tal-parlamentar Ewropew il-karattru ta' reat transkonfinali jew li jimxi kontra l-interess tal-Unjoni u naraw jekk hux kas illi noħor u noħor u uh, prosekutur Ewropew illi wara kollox hija anki waħda mill-miriet eh, tal-Unjoni Ewropea il-lobby eh, wara kollox teżisti. F'ċerti pajjiżi il-kelma lobby hija negativ, però f'ċerti pajjiżi oħrajn din hija attività kważi semi pubblika. Għax tejn il-min eh, irid e, jiddeċidi fuq kwestjonijiet li ma jkunx espert fuqhom. Fil-Parlament Ewropew dan huwa importanti ħafna għax ħafna drabi il-kwestjonijiet li aħna eh, irridu nirsolvu ma tekniċi diffiċli u hemm bżonn insibu punt ta' bilanċ f'każijiet ta' kriżi fejn interessi differenti u anki stati li għandhom għandhom eh, interessi differenti. Għal daqstant dawn il-lobby, eh, dawn il-nis li għamlu lobby huma importanti ħafna. U mux sen semmuhom iktar lobbyisti, ma sen semmihom minista l-qoddim eh, dawk in-nies li jiddeskrivu il pozizjoni differenti u l-interessi differenti. Mela, il fatti li jeżistu dawn il-persuni li ġibu l-interessi mhux ħaġa ħażina, ma iktar ħaġa importanti hija illi l-imħalfin u naturalment anki l-membri tal-Parlament iżommu l-libertà ta' ħsieb u ta' eh, eh, eh, fil-fatt li huma qegħdin ifittxu il-beni il-ġid pubbliku. Issa, Eh, u importanti li anki l-Kunsill eh, jaċċetta dan il-ftejm. Eh, min għandu f'moħħu jagħmel attività tal-lobbistu jrid jinkiteb fuq ir-reġistru l-ewwel ħaġa u mbagħad ikun jista' ikun ikun jidħol fil-mekkaniżmu tal-lobbiżmu. Hemm ħafna istituzzjonijiet, hemm anki reliġjonijiet, hemm gruppi ta' ħsieb illi jista' jistaw ikollom dan l-interess. Huma eh, għandhom ikunu miktubin fir-reġistru jekk huma jridu eh, juru il-pis tagħhom. Il-reġistru ġdid se, se jfisser il-rdu bidlu da xejn regolament kif diġat. Eh, dawn huma żewġ rapporti li għandi, però dan huwa l-ewwel pass fi, trasparenza totali. Kien hemm xi ipotezi li ġaħat nistudjawhom nistgħu eh, jistgħu jsiru liġi wara studju ħjar, eh, imma il-possibilità hija illi dawn il-lobbyist jistaw jihdu sem fi xol uh, Dan jfisser ftuħ kbir biex eh, biex anki dawk li jistaw jesprimu eh, opinjoni kontra jina nittama illi ikunaw, nittama li ikunaw konsens kbir minnaħa eh, tal-parlament. Eh, Għax dan huwa u d-dema trasparenza u gwida l-azzjoni. U nittama illi se jkunaw eh, eh, voti favorevoli totali. Cassini, I now turn to uh, Minister. Fisem presidenza ministru, il-ministru Ministru Bjori. Jina bil-vuċi li għandi se niprofa nippreżentakom l-idea tiegħi, Sinjura President, Komissarju, Membri tal-Parlament, Sinjuri trasparenza hija tal l-ikbar importanza fil-funzjonament tal-istituzzjoni demokratiċi. Dan huwa partikolarment importanti u veru għall istituzzjonijiet Ewropej għax ġilli dawna jiġu akkużati li huma l-bot mill-ċittadini u li funzjonament tagħhom mhuwiex trasparenti. Il-Konsil dejjem qal li jrid li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jkunu trasparenti fost eh, firgwar tal-oħrajn u għanki fost eh, li nom infusom il-ċittadini jiduru lejna biex aħna naħdmu għalihom u ma l-ola standards u għalek aħna eh, nilqaw din il-proposta. Nishtiq u nilqaw rapport li rapporti li ġew imres għamissur Kasini jekk il-kamra tappoġġa dan ir-rapport bekk nibdew negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament biex ikonna reġistru konġunt tal-trasparenza. Naħseb li bekk nuru li l-Unjoni Ewropea hija impenjata lejn il-prinċipju ta' trasparenza. Nixtieq nenfasizza punt ieħor jiena naf li l-Kunsill ehm, f'dawn l-aħħar snin xta' isir involut fil rigward ta' reġistru trasparenza, l-Konsil mhux se jkun involut sħiħ din il-proċedura għax naħsbu li l-Konsil mhux bħal kummissjoni u l-Parlament minn natura tiegħu mhux se jiġi eh, mhux se jiġi affettwat minn pressjoni mill-lobbies. Lobbies jersqu l-istati lejn l-istati membri u mhux lejn il-Kunsill fil-rigward ta' xogħol tagħhom. Minkejja da kollu il-Konsilu għalles biex les biex adotta xi rwol fil reġistru u aħna lesti biex nenegozjaw flimkien mal-Parlament u mal-Kummissjoni biex naraw kif nistgħu nkunu jżiet involuti fir-reġistru f'xi punt ma nixtiequx xindomu l-introduzzjoni ta' dan il-reġistru f'dan il mument il-Kunsillet jistħarreġ abbozz għal dikjerazzjoni politika li għandha x'taqsam ma' reġistru eh, konġunt ta' trasparenza u mal pubblikazzjoni tiegħu. Grazzi u grazzi għall indikazzjoni li tajtna. Kummissarju, jekk jogħġbok, grazzi Signor President, ehm, membri onorevoli, trasparenza hija kwistjoni ta' interessu ta' tħassib għal ċittadini u hija essenzjali biex ikonna leġitimità ehm, tal-Parlament Ewropew. Jiena kontent li ninformak li għandna iżjed minn 300 u 800 eh, eh, reġistri. Jiena konvint li l-adozzjoni ta' reġistru ta' trasparenza komuni ikun ta' pass ewlieni u kbir biex inżidu trasparenza fil-teħid ta' deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea u bħala toġiba ehm, diretta tħassib ta' ċittadini Nishti nfaħħar ix-xogħol li għamiltu fil-grupp eh, konġunt tagħna nishti nfaħar jisur Wallace, jisur Cassini, relatur tana, u anki jisur Lajnanan u s-Sinjura Madan eh, Devanan. Kien ta' pjaċiri li eh, jina kontenti li t ma'kom, naħseb li xol tana u bilanċ u pragmatiku abbozzajna il-ftejim u aħna għat niprezentaw għal konsiderazzjoni ta'kom il-lum. il il lum il-votazzjoni għada twassal għal atnedija mill-istituzzjoni tagħna fil-ġunju dana jibat messaġġ għaw politiku biex insaħħu trasparenza u biex ikonna prassi etika fuq fl-isfond Ewropea. Dana bekk iċ-ċittadini jiksbu iżjed iżjed trasparenza, speċjalment fil-rigward tal-ċittadini li jridu jinfluwenzaw il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni fil- fl-Ewropa jiena fimt li kien hemm xi tħassif rigward tal-awtorità reġjonali il-kwistjoni il kienet ir-reġistru qassir. Nasib li t-test huwa ċar, dan mhux se jirrifletti l-identità eh, vera u l-fatt illi se jkollhom rappreżentanza diretta ta' ċittadini kif stabilita mill-sistemi mil kostituzzjonali tagħhom meta taqra bir-reqqa dan għanna ħafna assigurazzjonijiet f'dan rigward fil-fatt it-test jgħidilna illi l-autoritajiet municipali, reġjonali, mandom m'għandhomx reġistra. Dan huwa eh, eh, appoġġjat mill-annes wieħed, dan għajdinna li l-autoritajiet pubbliċi mhumiex mistennijin eh, jirreġistraw. L-uffiċjali municipali u reġjonali li korrispondu għal attribuzzjonijiet kostituzzjonali mhumiex mistennijin jirreġistra. Nittama li dan bekk e, e, inserħu ras in-nies. Fl-aħħar fir-rigward ta' dimensjoni istituzzjonali naħseb li kulħadd tal-opinjoni li l-kisba ta' kooperazzjoni komuni bejn il-Komissjoni u l-Parlament jiġi konsolidat iżjed bl-involviment ta' kunsill Jiena bekk nirringrazzja bisħeħ il-Presidenza Ungeriża talli bidlet l-opinjoni tal kunsill u talli involvet il kunsill talli involva l kunsill biex insaħħu il-relazzjoni bejn il kunsill il kummissjoni u l-Parlament Ewropew fil-ġestjoni ta' dan ir-reġistru. Naħseb illi l-messaġġ politiku illi għandna tletet istituzzjonijiet li qed jieħdu din bis-serjetà ħafna dana se jsaħħaħ l-kwistjoni ta' trasparenza dina se jkollha se tkun fiha s-saħħa. U bekk se jkollna ehm, dal-waqt eh, se ngħaddu se jkollna iżjed minn 4000 eh, reġistrant. Grazzi, grazzi, grazzi. Kummissarju, u grazzi tal-parti kostruttiva tiegħek fil-diskussjonijiet tagħna. Issa ngħaddu għal eh, kelliema tagħna għall gruppi politika Sur Weber għal PPE għal minuta nofsi jogħġbok. Signora President, Kommissarju, it-trasparenza hija l-bażi tal-demokrazija, n-nies jafu min għandu l-influenza u min jiddeċidi u hekk kif daħlet fisseħ il-Trattat tal-Lisbona l-Parlament Ewropew għandu aktar poter. U għalhekk iridu dejjem nistaqsu fuq kif eh, qed naħdmu nħarsu lejn l-attitudnijiet tagħna l-trasparenza eh, u r-reġistru ta' trasparenza allura huwa tajjeb u aħna kuntenti bir-riżultat. Huwa tajjeb illi għandna entitajiet reġjonali u nazzjonali u li jaħdmu bl-istess mod kif u li juru l-importanza ta' dana kollu. Iżda mhuwiex ħażin li jkollna eh, l-lobbisti. Għandna bżonn il-kontribuzzjoni ta' esperti għax xogħol tagħna iżda fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li jkollna d-deċiżjonijiet tagħna Eh, personali. Waħna bħala parlament nistaw nkunu gbri meta qablu eh, eh, l-pożizzjoni tagħna mal-pożizzjonijiet nazzjonali ftit pajjiżi li għandhom reġistru ta' trasparenza fuq dan il Per Pereżempju fil-Berlin minn fejn iġi jien lebda l-ebda reġistru ta' dan it-tip. U għalek għandna nkunu gburin mill-fatt li għamna progress u għal jekk mhix problema għal kunsil għax forsi m'hemmx bżejet influenza tal-lobbisti, forsi tkun aktar faċli illi ikonna reġistru ta' trasparenza. U din forsi tista' tatina spinta fid-direzzjoni tajba u forsi aħna bħala membri jekk nkunu nistgħu rridu naħdmu mingħajr lobbies irridu nassiguraw ruħna li għandna eh, l-istaff tagħna aktar b'saħħtu li jfisser li konna nistgħu nkunu nistgħu nagħmlu aktar aħna fissem iċ-ċittadini tagħna. Is-Sinjur Weber, minuta. Eh, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u l- għatturi kollha eh, eh, li kellhom x'jaqsmu ma' dan ir-rapport. Qed naraw li sar ħafna xogħol eh, ingħata ħafna ħin biex fl-aħħar mill-aħħar issa din fil-waqt li l-Parlament u l-Kummissjoni kellna suċċess biex nintroduċu il reġistru ta' trasparenza din hija l-kisba ta' l-ewwel stadju biex nsejħu la' għaliex mhijiex eżattament eh, il-reġistru għawnek li irrit ikun ċar. allora nixtieq nistaqsi l-kummissarju għawnek għaliex kon kien qed jgħid li l-qafas legali ma jeżistix. Il-Kummissjoni lesta li tintroduċi qafas legali sabiex wara ehm, li nħarsu lejn eh, il-dokumenti konna qafas legali. U il-Kunsill ma naħsib qal eh, eh, li ma jaħsibx li din hija diffiċli ħafna u jkunu jistaw jingħadu ma dan ir-reġistru jekk il-Kunsill jaqbel u l-Kummissjoni wkoll ikonna tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li eh, jaqsmu dan ir-reġistru flimkien u meta dan ikun vinkolanti eh, naħseb li tkun situazzjoni perfetta u aħna bħala grupp nkunu qed nivvutaw favur din l-emenda biex nassiguraw illi il-fondi li huma bżonn jużi għal eh, dan ir-reġistru eh, ikunu hemm sabiex dan jaħdem. U aħna se nappoġġjaw dik l-emenda fir-rigward ta' rappreżentazzjonijiet nazzjonali eh, din rrid ikun hemm eċċezzjoni aħna kuntenti li hemm dan il-kompromess għaliex eh, din se toħloq problemi. Ek eh, e kif eh, per eżempju xi ċerta rappreżentazzjoni ma jħobbux il-lobbisti per eżempju. Grazzi. Oh yes. Uh, the e l-iskandali recenti Bla dubju rew kemm għandhom kemm jista' jkollhom seta il-lobbyisti fuq parlament. Għal daqstant il-grupp liberali jilqa is-semplifikazzjoni tar-reġistru tal-lobbyisti illi fil-fatt joħroġ joħloq sistema ċar illi għandu jwassal għal trasparenza kbira u possibilità ta' konsulenza. Jina nirrakkomanda il-paragrafu 9 tar-rapport illi jistiden il-buro biex joħloq sistema ta' footprint leġislativ illi bih ir-rapporter jistaw jirreġistraw dawk reġistrati li għamlu attività ta' lobbying eh, waqt eh, li imxiet il-qoddim eh, abbozz ta' liġi. Din hija kwistjoni sensitiva ħafna u naħseb li se jkun pass ulterjuri l-qoddim biex inkunu nistgħu intejbu il-leġittimità tal-Parlament u l-kwalità ta' tal-liġijiet tagħna. Is-sistema jista' jsir komplut biss la darba illi il-Kunsill illi huwa it-tieni kamra tal-leġislatura tagħna jingħaqad magħna. Jiena nilqa' il-passi tentativi l-qoddim illi edin jamlu huma u nirringrazzja l-presidenza tal-istqarrija li jamlu l-lejla. I've received a blue card from Mr. Grota, will you... Sur Daf, għanna uh, blue card miss Sur Gerter, jek joġbok. Sur Gerter. Iva, grazzi ħafna. Is-sur Daf semma il-footprint leġislattiv. Inti taħseb illi footprint leġislattiv għandu jkun għandu jkollu definizzjoni kif xi xi tkun id-definizzjoni taħt il-Parlament Ewropew għandu jkun limitat għal parlament Ewropew jew forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar dwar kif inti tara din il-footprint leġislattiv l-effett tiegħu l-firxa tiegħu. Jiena naħseb li dana se jkun esperiment u bħal esperimenti kollha jekk ikollu suċċess, il-prassi mbagħad tintuża. Jina naħseb illi għandha tillimita ruħa għal dawk ir-rapporteurs illi se jkunu responsabbli fisem il-Parlament biex jabbozzaw liġi illi jippublikaw dawk il- korpi li magħhom għamlu laqat uffiċjali waqt il-ħidma tagħhom, matul il-ħidma tagħhom. Jiena naħseb illi bekk inkunu nistaw ninkoraġixxu lobbying intelligenti u informat minn naħa tal-Parlament. Aħna konna nafu Aħna kollna naf, kollha kemm aħna nafu li norbtu wis fuq l-esperti u fuq l-esperjenza tal-professjonisti li mumiex membri tal-parlament biex eh, jajnuna ħalli aħna niproduċu kwalità fil-leġizlazzjoni tagħna. Grazzi ħafna Sur Fox eh, fissem li CR. Grazzi ħafna, Signora President. Permetti li nibda bli nirringrazzja l-President Cassini, fil-ħolqien ta' dan il-ftejm interistituzzjonali. L-AFCO fl-imkien ma' l-oħrajn ħadmu fl-imkien biex jaħdmu fuq din dan il-ħsieb li jipprovdi aktar trasparenza fil-proċess leġislattivi. U, Signora President, u għatajab li inti qed tippresedi din il- Eh, din is-sessjoni li qed naħdmu flimkien propi fuq hekk. U dan ir-rapport huwa proporzjonat eh, ma' kollox u nemmen illi se jagħmel se jkollu benefiċċju, jirrikonoxxi l-benefiċċju li hemm bejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali u dawk Ewropej u joħloq bilanċ bejn eh, uffiċjali tal-gvernijiet nazzjonali u l-lobbisti. Għalkemm dan huwa pass fid-direzzjoni tajba tfadal ħafna iktar xogħol U jekk dan reġistru ikun ta' suċċess jista' eh, jiżviluppa f'reġistru eh, mandatorju tal-lobbisti. Irrid ngħid li naqbel mal-proposta tas Sur fil rapporter irrid jgħid eh, min kienu l-lobbisti li kellhom il-kuntatt magħhom waqt il-ħolqien waqt it-tfassil tad-dokumenti mill-kostituenti tagħna nemnu li aktar ma jkun hemm trasparenza aktar ma tkun aħjar is-sitwazzjoni u b'dan f'moħħna rrid ngħid li l-unika problema ma dan ftehim u li huwa wieħed eh, istituzzjonali huwa diżappunt li l-Kunsill ma ma, ma, ma firmax f'dan u nappella l-Istati Uniti jinaqdu flimkien u niffirmaw kollox biex ikonna proċess leġislativ tassew trasparenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna fissem il-ħodor is-sur Hefner għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. Il-politika għandha bżonn il-fiduċja. Il-membri ta' dan il-Parlament jiġu eletti fil-elezzjonijiet fl-istati membri tagħna miċ-ċittadini u jippretendu minna u man titolati għalhekk li nagħmlu dak kollu possibbli biex nieħdu deċiżjonijiet fid-dawl tal-benefiċċju tagħhom għal ġid tagħhom, l-interess tagħhom. U mhux interess speċjali ta' kumpaniji jew entitajiet oħra. U kulħadd jaf illi fil-Brussel hemm aktar minn telef ta' dawn ta' dawn il-lobbisti professjonisti madwarna li qed jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex ikollhom xi tip ta' impatt fuq ix-xogħol ta' membri u kumitati. Nistgħu nipprevjenu dan, dan huwa naturali. Mm, din hija soċjetà miftuħa u ħilsa bħal tagħna, iżda rridu nżommu l-indipendenza tagħna. Eh, u dejjem irnexxin la niksbu dan għandna membri li marru kontra dawn ir-regoli din hija waħda mir-raġunijiet tal ridna ntejbu dawn ir-regoli. Waħda mill-aktar raġunijiet importanti hija trasparenza u propju fuq din qed naħdmu fuqha bħalissa. Wara perjodu twil ta' negozjati rnexxilna ninnegozjaw eh, dan flimkien mal-Kummissjoni u nixtieq ngħid li kieku preferejt li l-Kunsill ikun eh, qed jaqbel magħna wkoll il-ħodor għal perjodu sostanzjali ta' zmiknu qed jaħdmu flimkien u aħna kuntenti bir-riżultat li nkiseb hawnhekk ovvjament mhux b'kollox. Aħna kieku preferejna naraw li tkun xi ħaġa vinkolanti mhux biss għan-nies li jagħmlu attivitajiet oħra biss fih dan il-Parlament u l-Kummissjoni iżda wkoll postijiet oħra f'uffiċċji madwar Brussell kollha nixtiequ li tkun applikabbli għal tliet istituzzjonijiet mhux biss il-Parlament u l-Kummissjoni iżda mal-Kunsill ukoll u nixtiequ li jkun hemm kondizzjonijiet finanzjari aktar aktar preċizi għaliex ma nafux kemm hemm flus involut fil-proċessi kollha. Eh, rridu eh, eh, ikonna l-istess kriterji għal kulħadd Iżda eh, pass huwa pass għal aktar trasparenza fl-Ewropa u nappoġġa dan kollu bisie. Grazzi ħafna sur Standard għal 3 minuti. Dan ir-rapport huwa pass żgħir fid-direzzjoni ta' aktar um, aktar trasparenza u in, fl-interess ta' kulħadd huwa propju li ninfluenzaw l-UE iżda xorta waħda mar nixin li x-niksbu l-anijiet tagħna u hekk kif eh, membri parlamentari korrotti u rew eh, eh, u li rridu natfu dak li nħamġu aħna stess. Rridu niċċaraw li mhuwiex aċċettabbli għal membri biex ikollhom xi tip ta' professjonali ta', xogħlijiet professjonali imħalsa apparti tagħna. Rrid ikonna regoli ċari għal rigali għall MEPs Irridu jkonna protezzjoni ċara u għal whistleblowers eh, sabiex eh, dawk ikkonċernati eh, ikunu ħatja. Rridu kumitat speċjali ġi publikat u eh, u dak li qed inħarsu leħu regoli eh, fil-parlament ukoll rridu naraw. Eh, għandek blue card minn naħa tal-sur Hans Peter, sur Martin, trid taċċetta. Iva, grazzi. Ħafna jina kelli mistoqsija. Inti x'taħseb dwar l-approċ tal-footprint leġislattiv? Dan xi jfisser mill-perspettiva tiegħek? Il-fatt li l-reġistru ta' trasparenza ma jkunx vinkolanti Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija tatini l-opportunità biex nenfasizza eh, l-opinjoni li diġa tajt, aħna għadna ma ksibniex l-anjetan għad baqa ħafna tri, ħafna xolx namlu, dimix il-soluzjoni finali għad irridu namlu xaħġa u l-kwistjoni tal-vinkolanza ta' dan huwa il-bot. Meta tara l-footprint elettroniku fit-testi, naħsbu li dinja idea eccellenti u hija xi ħaġa li għandna naħdmu fuqha. Iżda ovvjament trid tkun vinkolanti għaliex eh, jekk le din mhix se taħdem, iżda mixjin fid-direzzjoni tajba hija pass fid-direzzjoni tajba u meta jkollna ir-rapport mill-Kumitat Speċjali eh, u nkunu nistgħu nemendaw it-test se nagħmluha sentejn oħra nittama li nilħu l-objettivi ta' tagħna għaliex dan huwa neċessarju. Il-kellim li jmiss sur Agnef f'qal EFD għal-minuta. Fil-gwar registru ta' Trasparenza, mhix ta' sorpriża li dan kollu ġie għaliex ġurnalisti Ingliżi urew is-sitwazzjoni u l-kontabilità ta' ċertu MEPs. F'dan l-istadju l-Parlament Ewropew mhux bħal eh, film f'Kasablanca qed jinspiċċaw li għandhom jiġu xukjati minħabba l-lobbying li qed isir f'dan il-Parlament dan ir-reġistru eh, juri li hemm eh, situazzjoni li ħat inbidel ftit wiz u il lobby jizdejem se jirixlom jagħmlu li jridu. Is-sistema ta' reġistrazzjoni ġiet introdotta Iżda ma kienx tajba biżejjed, issa ser ikonna xaqta dawn fuq dak li qed jiġri iżda ħafna minn dan ser imur lura fil-sitwazzjoni staġlanti li hemm u kollox se kif għaddej. U bħas soltu minn dawk li jisegwu l-liġi ser jispiċaw jiffaċċaw l-burokrazija u l-oħrajn li għamlu li jridu ser jibqaw għaddejjin u jisibuha faċli. Dejjem ser ikun hemm lobbyist mm, mm, bla skrupli. Eh, f'sitwazzjoni ta' dan it-tip, grazzi. We have another blue card by Mr. Hefner. Grazzi għaw blue card minn Sur Hefner. Taċċetta? Domanda? Aziz kollega, jiena naturalment dejjem favur li jkun hemm skambju ta' argumenti f'dibattitu. Ista jiddispeċini jekk l-affarijiet ma jkunux preżentati ċar ġifieri tista' tikkoreġġi dak jiena nixtieq nikkoreġġi dak li inti qed li jiena qed. Jiena qed li fil-fatt f'dawn l-aħħar kien publikat storja fuq il-gazzetti Ingliżi tista' tispjega lill parlament li aħna verament dan l-aħħar biss kellna l-possibilità li niddiskutu dan, dan l-avveniment u li fil-fatt dan li ġara kien ħafna qabel grazzi. Jidru li katalisti li b'daw dan kollu jiena ma rridx li l-MPs Ingliżi kunu għaw u ma nafx għalfejn għandna noqogħdu naċċettaw istituzzjonijiet barranin li jgħodu jindaħlu fl-affarijiet tagħna u l-istess japplika għana tisfel u tal-vant uh, fir-rigward tal-korruzzjoni. Jiena ma rridx li jina u l-pajjiż tiegħi kollu xejn naqsam ma' din il-korruzzjoni. Grazzi. Thank you, colleague. Grazzi, Sur Regnew. Issa nadu għas-Sur Molzer kjoġbok. Sur President, aħna nafu l-koll li mux biss il-Parlament iżda anka l-Unjoni Ewropea in ġenerali għandha problemi minħabba l-kredibilità. Issa forsi Sur Höfner mux ħajħu għos meta ngħid kizda minħabba l-Parlament għaddej minn pressjoni kbira minħabba l-ħar skandlu li kellna fil każ tal-lobbying u l-pressjoni li saret mill-lobbying. Naturalment, reġistru volontarju hija xi ħaġa li żgur mhux ħatwasal iktar trasparenza u jekk il-Kunsill tal-Ministri mhux ħa jagħti l-appoġġ u l-istituzzjonijiet kollha mhux ħa jagħti l-appoġġ tagħhom żgur li ma nistgħux nagħmlu pass il quddiem. Jiena naħseb li hemm numru ta' esperti anzi mijiet ta' esperti li qed jikkoperaw f'dan id-dokument tal-Kummissjoni fuq dan ir-rapport li qiegħed inkun imħejji wara bibin maluqa b'mod privat, iżda aħna rridu noqogħdu attenti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam il-rappreżentanza tal-interessi ta' trade unions pereżempju u hemm bżonn li naraw nigarantixxu trasparenza. Ningrazzja. Is Madam Ġanaku for one and half. Is-Sinjora Ġanaku għal minuta ta' nofs. Eh, για την έκθεση του, η οποία είναι πολύ Grazzi ħafna, Iva, jina nishtiq ningrazzja rapporter ta' dan ir-rapport, dan huwa rapport importanti ħafna u tajjeb ħafna, trasparenza hija xi ħaġa illi hija essenzjali u żgur ma nistgħux ninsewa din il-ħaġa, iktar ma narfuh dan il-fatt malajr, iktar aħna nkunu nistgħu fil-fatt naħdmu b'dinjità u nippermettu li ir-rappreżentanti tal-interessi taċ-ċittadini tagħna ikunu jistgħu jisemgħu leħinhom. Aħna naħsbu li dan il-kapitlu huwa ta' interess kbir għal dawn ir-rappreżentanti tal-interessi soċjetà ċivili kif ukoll ta' organizzazzjonijiet pubbliċi importanti ħafna illi aħna naraw illi il-rappreżentanti uffiċjali tal-istituzzjonijiet ukoll ikunu jistgħu jkunu rappreżentati b'mod ġust. Jiena naħseb illi minħabba fekk għandna l-possibilità li jkun hemm opportunità ta' dialogu dirett mal-Unjoni Ewropea. Issa grazzi għat trattat il-ġdid aħna nafu illi hemm ċertu regoli ġodda li kienu introdotti u illi fil-fatt aħna qegħdin nipruvaw naħdmu għal iktar trasparenza. Fl-aħħar ħaġa l-aħħar ħaġa nixtieq ngħid hija li trasparenza tirrappreżenta id-demokrazija kif ukoll il-varjetà tal opinjonijiet differenti ta' rappreżentanti tas soċjetà ċivili din hija importanti ħafna ċittadini tagħna u nittamaw li t trasparenza fil-fatt tkun ippreservata u protetta f'kull istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi President, jien nixtieq nirringrazzja wkoll is-Sur Kazini għal rapport tiegħu li prepara fuq ir-Reġistru ta' Trasparenza. Aħna qegħdin nesperjenzaw kriżi li hija għandha bost estremitajiet jela krizi, id-dinja kriżi li għana maħna għal ftit żmien u li ser iddum magħna. Għanda għandu effett fuq il-kondizjonijiet ta' jxin ta' ċittadini prospetti futuri. E, kil kriżi ekonomika ma tippermettilniex li n-leġitimizzaw il-politiċi tagħna u noffru benefiċċji tajbin għaċ-ċittadini tagħna għal-laqsam tridu nagħmlu kollu li nistaw biex naraw x'inhi leġittimità u nirrispettaw il-valuri politiċi li aħna nipritkaw tant. Nkunu viċin ta' ċittadini u kwal iktar trasparenza u reġistru jirrappreżenta pass il qoddim lejn iktar trasparenza iżda pass wieħed biss. U għalla stant jena nirxtien jena ma dawk il-kollegi kollha li jurew il-bżonn li il reġistru ikun wieħed mandatorju u l kunsel jiġi inkorporat fil-reġistru wkoll u s-sanzjonijiet tkunu ħafna iktar b'saħħithom meta Eh, atteġġament eh, mhux kif suppost jiġi notat. Is-Sinjora Tajnik joġbok. Eżis kollegi, Iva, aħna nafu li għada meta l votazzjoni fuq dan il-reġistru ta' trasparenza huwa pass l-qoddim f'direzzjoni tajba iżda mhuwiex l-aħħar pass kull li għatfadal ħafna affarijiet x'namlu u nafu illi fl-1996 aħna kellna dan ir reġistru ta' trasparenza illi semmejni reġistru ta' trasparenza u jiena fil-fatt meta noqgħod naħseb kemm irrid nagħti informazzjoni sabiex napplika għal permess ta' sena għal xi ħaġa partikolari nagħtu każ. Jiġifieri jiena nista' nifhem għal fatt illi xorta waħda nafu illi f'dak l għandu x'jaqsam il-fatt li dawk li mhumiex attivi fuq livell politiku ġert waħda rridu jkunu reġistrati, però jina naħseb li f'dak l-għandu x'jaqsam trasparenza importanti ħafna li dejjem jiġi minna minna il-membri ta' dan il-Parlament li aħna nivvuta fuq dak li aħna naħsbu li huwa ġust. U naraw u ndeċidu aħna x'dak li aħna nistgħu nisimgħu u nixtiequ nisimgħu dak li ma nixtiequx. Ningrazzjak. Herr Martin, Peter Herr Martin. Sir Martin Ekjoġbok. Mitim inran kompass is son Dan il-kompass intern li semmet il-kollega naħseb li xi ħaġa partikolari, però jiena nixtieq nitkellem fuq l-indipendenza u żgur li l-influenza tal-lobbyists ħatkun problematika jekk wieħed jipprova dejjem jikkonvinċi jew inkella jbiddel l-argumenti ħalli jdawwar kollox favur e, idea jew perspettiva waħda. Jiena naħseb li f'dak għandu x'jaqsam dan ir-reġistru aħna nafu li hemm iktar minn 2000 lobbyist li huma reġistrati fi Brussell u aħna rridu naraw illi fil-fatt aħna ma tantx għandna opportunitajiet sa biex ikonna diskussjonijiet bejn l-esperti, m'għandniex biżejjed opportunitajiet u jina naħseb li permezz ta' dan ir-reġistru ta' trasparenza jisna ħadna pass iktar qrib lej Washington, lej sistema Amerikana u ma għandhom illu stabili din is-sistema fuq il-lobbyist, u ma nafxek aħna nistawx fil-fat naslu għal-pass leġislattiv daqshekk malajr jista' jkun illi aħna naslu għal punt li aħna fil-fatt fuq livell personali rridu ngħidu fuq ma' min aħna għandna kuntatt bħala lobbyists u l-kontatti tal lobbyists rridu jkunu reġistrati, irrelevanti x'tib ta' lobbyists ikunu jekk kun trade unions lew oħrajn, grazzi. Mr. Kelly jekk joġbok. Grazzi President. Dan huwa rapport importanti. Għaliex dan imur fil-qofol ta' xogħol li qegħdin nagħmlu aħna ġewwa l-Parlament. Nippreparaw nimplementaw ir-regoli. Nis-sitwazzjoni waħda sfortunata li xtur tagħti impressjoni ta' privileġġ u korruzzjoni meta fir-realtà dawn il-lobbyistu ma' esperti fil-qasam tagħhom li jgħinuna u jinformawna dwar dak li kun qed jiġri fir-rigward tal-leġiżlazzjoni li aħna nipproponu. Jiena involut bħalissa fuq data protection u kol lobbyist jattuni ħafna l-opinjoni tagħhom u dan jis u dan huwa ferm importanti. Dan l-unika huwa l-uniku mod ta' kif nistaw ikon aktar trasparenza, jrid ikun hemm reġistru ta' lobbyist u trasparenti u wkoll biex bekk ikun hemm iktar trasparenza, kredibilità u wkoll iktar fiduċja. Din hija dan huwa ideal li ta' min isegwih grazzi. Grazzi Sur Kelly, il-Viċi President u l-Viċi eh, ċer tal-grupp, is-Sur Lamberdinis. Grazzi spiss jingħat li ċittadini mihomx konxi tal-parteri li għandu dan il-Parlament wara Lisbona dan forsi minnu u hija xi ħaġa ta' sfortuna. Nista' nassigurakom li l-lobbyist huma dawk li jew inkella dawk li qegħdin jippruvaw juru li huma lobbyist meta mhumiex huma fil-fatt parti minn dan il-Parlament Eh, jikunu f'parti mill-kodeċiżjoni tal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u din hija importanti għaliex xan rappresentaw in-nies tal-Unjoni Ewropea dan huwa l-unika korp dirett eh, eh, korp elett direttament minna mit ċittadini Din għandha tkun waħda mill-iktar istituzzjonijiet trasparenti u nemmen li biktar poter iktar ikun hemm iktar responsabilità u dan huwa fil-fatt dak li qed nippruvaw niksbu aħna fix-xhur li ġejjin. Il-ftehim illum flimkien mal-Kummissjoni iżda miħux dan. U l-lobbyists għandhom jiġu obbligati li jinizlu isimhom f'dan ir-reġistru. U fil-fatt dan il-Parlament diġà qed jitlob dan minnaħa tal-lobbyists. Lobbyists li ġaj jiġu hawnhekk u jiena nispera li l-istituzzjonijiet oħrajn jisegwu dan. Nalaq billi ngħid dan. Kifet jiena l-ko-president dan il-grupp ta' ħidma u ma nistax ngħid wis dwar dak li qed niddiskutu fid dettalji iżda nista' nissigurakom li aħna ser nassiguraw li regoli ta' kondotta tal dan il-Parlament ser ikunu fost liktar trasparenti u fost liktar li jistaw jamlu ċittadini eh, u l-ilna gburin li aħna parti minn dell-istituzzjoni. Grazzi tajab ħafna jt il-President, grazzi s-sur Lamberdini, s sanadu għas s-Sinjor Flesikova Benova. Vážený pán viceprezident komisie, v úvode by som chcela oceniť, že situácia v oblasti transparentnosti Európskej únie. ħafna jiena naħseb it-trasparenza qiegħda iżda nkunu onesti minħabba li aħna għadna il-bot ħafna mill-fatt illi nkunu nistgħu nagħmlu progress reali. Xorta waħda l-lobby għandhom aċċess għall parlament aħna għandna iktar informazzjoni fuq il-lobbies, fuq l-ismijiet tagħhom, fuq l-attivitajiet tagħhom u jiena naħseb illi naturalment aħna qegħdin ukoll nipprevedu li jkun hemm ċertu sanzjonijiet. Issa aħna rridu nsaqsu l-nanfusna jekk hux ħajkunu biżżejjed dawn ir-regoli, aħna nafu li r reġistru ħajkun xi ħaġa li ħatkun tkun Eh, mandatorja għal kulħadd, però huwa importanti wkoll li aħna fil-fatt ikollna dan il-reġistrar eh, ukoll legali sal-aħħar sa meta jispiċċa dan il-perjodu ta' il-mandat tagħna fil-fatt jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti fuq il-fatt li jkun hemm il lobbyist jkun hemm xi li ma jagħtux id-dettalji kollha li suppost jagħtu. U jiena naħseb li f'dak li x'jaqsam il-kodiċi ta' kondatta u dan ir-reġistru ta' trasparenza dawn huma żewġ suġġetti li huma separati, iżda nafu li hemm ċertu kollegi li kienu vittmi ta' l-iskandli illi kellna marbuta mal-lobby s-sol din raġuni jiena naħseb li dawn is sewġ suġġetti huma separati m'għandniex inħaltuhom flimkien grazzi. Men förtjänar att upprepas. Det är bra att vi nu entli. Grazzi ħafna jivant għal ħafna iżda huwa importanti li aħna narfu l fat li f'dak li għandu x'aqsam ir-reġistru tal-lobbyists nafu li għamel sirna sar ħafna minna ħatana u sar ħafna anka minna ħata l-istituzzjonijiet oħrajn, pero dan huwa pass ieħor sabiex ikollna aktar eh, rispett tal-prinċipju ta' trasparenza u li aħna nkunu miftuħin, eh, l-attivitajiet tagħna jkunu miftuħin għal pubbliku. Jiena naħseb li trasparenza hija importanti ħafna ħalli nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun ir-riski u eh, nafu li dan jista' jkun pass importanti il qudiem sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jafdawna iktar u anke jafdaw is-sistema politika tagħna. Jiena naħseb li l-istituzzjonijiet kollha għandhom ikunu inklużi u jkunu koperti permezz ta' dan il-reġistru tat trasparenza. U jiena naħseb ukoll illi aħna għandna bżonn ukoll għal protezzjoni tal-informazzjoni illi aħna jkollna f'dan ir-reġistru. Ħalli dan ir-reġistru jaħdem tajjeb, grazzi. I procedure. Sana do l-procedura KHDI. L-ewwel kellim u s-Sur Mikolaxik. Grazzi ħafna, Sur President. Aziz Vice President tal-Kummissjoni. Jiena naħseb il-fatt li kien stabili dan ir reġistru tal-lobbyists. Din naħseb illi hija xi ħaġa li jiena nista' nilqa' naturalment li aħna nsaħħu ir-regoli u nagħmlu daqsxejn iktar stretti ħalli bekk ikollna iktar trasparenza u iktar stabilta din tista' tkun garanzija tal-mod ta' kif aħna nistgħu naħdmu b'mod demokratiku f'din l-istituzzjoni. Naturalment dak li għandu x'jaqsam l obbligi tal-mandat ta' kulħadd waħda minna dan huwa e, rridu naraw li aħna fil-fatt naraw li kol kemm aħna namlu dmir tagħna u rridu jkollna regoli stretti ħafna wkoll. Ħalli bekk aħna naraw illi dawk il-persuni li kun jixtiequ jipparteċipaw fil-ħidma tagħna jkunu jistgħu jagħmlu hekk. Grazzi. President, Sir Cashman, grazzi President, jena nitkellem bħala rapporter fir-rigward ta' regolamentazzjoni għal aċċess pubbliku tal l-2009 ta' l-2001 skużawni jena nilqaf rikwetta ta' regolamentazzjoni l dan il-ftehim dan huwa pass f'direzzjoni tajba eh, għaliex iktar trasparenza huma fil-qalba ta' deċiżjoni eh, tal-tejt ta' deċiżjonijiet u nixtieq li din tkun ta' importanza f'dawk in-nies li jinfluwenzaw il-proċeduri u r-riżultati. Iżda aħna rridu nagħmlu iktar xogħol li nassiguraw li trasparenza l-integrità tax-xogħol tal-lobbyist ġewwa l-Unjoni Ewropea hija ta' l-iktar livell għali. Ukoll aħna rridu li l-reġistru ġdid jaħdem malajr kemm jista' jkun u meta r-reġistru jkun beda jaħdem in-nies kollha l-organizzazzjonijiet li jaqgħu ta' dan l-ambitu għandhom joffru informazzjoni aġġornata kemm jista' jkun biex naraw eżattament min qed jinfluwenza xiex u nixtieq nikkwota lil Jana Mittermeier mit Transparency International reġistru il-ġdid ser ikun ta' test tal-impenn tal-partijiet kollha eh, involuti fil-lobbying għal iktar trasparenza. Ma tistax tgħidha iktar ċara minn hekk. Grazzi. Grazzi Sur Cashman, issa Sinjura Bilbao. Grazie President. Grazie President. li ngħidu li l-21 seklu huwa s-seklu tal-Wikileaks u tal-parteċipazzjoni ta' ċittadini u ta' trasparenza. Irridu dawn id-deċiżjonijiet u nipparteċipaw kollha flimkien għal stant aħna rridu nkunu proattivi. Aħna ma nistgħux noqogħdu nistennew li konna pressjoni minn ħadd lobbyist. Aħna rridu nagħmlu l-isforz biex ners u iktar viċin lejn iċ-ċittadini nismawhom iktar u għal din ir-raġuni jiena nemmen fl-effiċenza tal tal reġistru ta' trasparenza u l-legislative footprint Naħseb dan huwa ferm importanti biex inkunu nistgħu nqisu riżultati tagħna u dan jista' jippermetti l nkunu iktar moderni, jiena responsabbli għal rapport u jiena ħadd nota tal-persuni kollha li jiena konsultajt meta kont qed naħdem fuq ir-rapport. Dan huwa l-mod ta' kif aħna għandna naħdmu. Aħna rridu nkunu ċari ħafna u rridu nkunu responsabbli. Grazzi. Grazzi, Signora Durani kjoġbok. Grazzi, President. Jien ukoll nixtieq nilqa' dan it-test u jkun tonur nivvota li ħada. Fir-rigward ta' skandli l-ġodda riċenti, dawn kienu attentati ta' korruzzjoni, dawn huma serji dawn l-avvenimenti riċenti. U xogħol li konna nagħmlu fuq ir-reġistru imur lura għal qabel dawn l-avvenimenti. Iżda jekk intom taraw eżattament il-mezzi intużati fir-rigward ta' ċertu gruppi, minn ċertu gruppi, Dawn ovvjament din jagħmlu kollu li jistgħu biex influenzaw deċiżjonijiet u reġistra trasparenza u huwa fil-fatt pass fid-direzzjoni tajba jiena. Grata xogħol kollu li sar. Iżda ovvjament hemm ċertu eh, passi li għandhom iridu jittieħdu u ser jkollna namlu dan mod dinamiku ħafna u nassessjaw eżattament fej qegħdin ta' kull sena. Għaliex ovvjament kemm teknoloġija eh, li l-lobby stedin jużaw, aħna rridu nagħmlu reviżjoni ta' reġistru u nassiguraw li dan ikun għadu effettiv. U rridu naraw eżattament li ma lobby jista' din jużaw li ma mezzi u x'fondi qed jużaw. U kol irridu naralizzaw il-futlit eh, leġislattiv u kol. Irridu konna ideja ċara ta' kemm hemm lobbyist min qed jintaqama' min, min għal xiex u min influenza lil min. Aħna rridu nispjegaw eżattament eh, dan kollu li ċittadini, dawn iridu jifmu eżattament kif jaħdem il reġistru u kol jgħamlu użu minn dan. Għalda stant aħna iġnu votaw favur. Sir Robert Mayer, kjoġbok. Grazzi ħafna Iva, ħana nafu l lobbyist naturalment jistaw jiffurmawna fuq l-opinjoni tal- ta' ċittadini importanti li aħna nipprevjenu l-abbuż importanti ħafna li jkollna dan ir-reġistru għall istituzzjonijiet kollha mhux biss għall parlament u għall-Kummissjoni iżda anke għall kunsill tal-Ministri fejn jittieħdu ħafna deċiżjonijiet importanti u dan reġistru hija ħtieġa urġenti mhux biss għall-aċċess għal din l-istituzzjoni għall-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew iżda għall kull avvenament anka għal ġim tal-Parlament irridu noqogħdu attenti ħafna dwar l-aċċess li jingħata għal bini tagħna u naħseb li meta ikun hemm xi abbuż rridu naraw illi nikkoraġġuh dawn il-parteċipanti dawn ir-rappreżentanti il jridu jkunu trasparenti huma stess irridu jiddikjaraw kollox jiddikjaraw kollox anke f'dak li għandu x'jaqsam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 naqbel mal-kellim ta' qabli dak li qegħdin nitkellmu dwaru huwa progress fi rigward tal-proċess leġislattiv. Iżda dan huwa wieħed minn ħafna passi neċessarji li rridu nieħdu, rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-passi l-oħrajn, is-soluzzjonijiet l-oħrajn dak li għandna nagħmlu huwa nirrispondu domanda xista jagħmel x'għandu l-permess li jagħmel membru parlamentari Ewropew jekk huwiex permess li jaħdem biss fil-Parlament jew inkella jekk u jew jistgħux jieħdu sehem f'attivitajiet oħrajn. Attivitajiet oħrajn għandhom jiġu definiti b'mod tajjeb ħafna, għandhom jiġu jitqisu bħala pereżempju xogħol akademiku, affarijiet oħrajn irridu nikkonsidrawhom. Grazzi Senador, Sinjura Ek. Grazzi ħafna sur President, il-Parlament Ewropew fil-fatt għandu ħafna iktar kompetenzi minħabba trattat tal-Lisbona. Aħna nafu li trasparenza hija prinċipju importanti ħafna. Aħna din nitkellmu fuq kostituzzjoni għal 500 miljun persuna fl-Ewropa din raġuni meta qed nitkellmu fuq il-lista tal-lobbyists li għandhom ikunu reġistrati f'dan ir-reġistru hija xi ħaġa ta' valur kbira għalina. Għad raġuni bekk aħna rridu naraw li nofru wkoll protezzjoni ta' din l-informazzjoni u naraw li dan xorta waħda jkun obbligatorju mhux biss fuq id-dettalji tal-persuna, stanka fuq id-dettalji eh, finanzjarju, dettalji oħrajn li huma ta' importanza lina. Jiena naħseb illi rridu wkoll naraw illi jkun iddakjarat x'tip ta' attività eżattament eh, huwa marbu qiegħed eh, attiv fiha l individwu li jkunu qiegħed jipparteċipa bħala lobbyist. Aħna rridu illi naħdmu iktar għal-fiduċja demokratika ta' ċittadini tagħna u trasparenza. Grazzi. It's time to wrap up discussions and answer. Grazzi, Kummissarju Sefcovic, aħna rridu nal diskussjoni u rispondu għad domandi tal-membri. Grazzi aħna, President. Naħseb li sur uh, Weber qal tajjeb ħafna li t-Trasparenza, ir-reġistru trasparenza hija xi ħaġa utli ħafna jridu nkunu kbirin biha Għalix, eh, perċezzjoni tal-Stati Uniti u l-Kanada postijiet, ma nafx postijiet oħrajn fejn il-lobbies jiġu reġistrati. Hawnhekk qed nitkellem ukoll dwar il-kapitali tal-Istati Membri tagħna fl-Unjoni Ewropea. Il-domanda li ġiet imqajma minn ħafna kelliema u l-ewwel wieħed kien is-Sur Kuten u s-Sur Hefner Eh, dan għandu xieqsam l reġistru mandatorju aħna fil-grupp ta' ħidma diskutu din il-kwistjoni fit-tul ħafna u l-problema hija li bħalissa ma nistgħux naraw il-bażi legali li tippermettilna li nobbligaw il-kumpaniji ċittadini jew inkella rappreżentanti li jirreġistraw biex ikunu jistgħu jagħmlu l-professjoni tagħhom. L-Amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma tistax tirrifjuta li taħdem ma' dawn it-tip ta' attitajiet għabbażi ta' dan u għal daqsan tal din ir-raġuni aħna rridu nsibu mezzi ta' kif nistgħu ndawru eh, nduru għal motivazzjoni pozittiva minn naħa tal-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet u l-lobbies biex dawn jirreġistraw. U naħseb li nexna nikzbu ħafna għaliex flimkien mal ftejn mal-parlament aħna edin niblu din is-sistema f'waħda mandatorja. U naħseb li bil-azzjonijiet konġunti tagħna fl-imkien mal-Kunsill aħna ser nżidu il-pressjoni li ħanaraw fis sentajn li ġejjin kif is sistema tista taħdem u tin seta tina aktar esperjenza biex ikollna eh, review ta' kwalità u għalhekk kun naraw kif nistgħu intejbu ehm, il-ħidma ta' din is-sistema. Eh, talbiet tal verifikazzjoni ġirqa fi rigward ta' finanzjament tal-attivitajiet ta' dawk irreġistrati. Għamnek nista' nassigurakom li l-Kummissjoni diġa minn issa qed tagħmel random checks fuq ir-reġistri kollha, ġifier dak kollha li jinsabu fir-reġistru. Mbagħad dan ikun jista' jiżid la darba li nkunu qed nimmaneġġjaw ir-reġistru b'mod konġunt. U mbagħad iktar tard inkunu jekk insibu pereżempju xi ħaġa mhux xirqa, ehm, eh, nkunu nistgħu nidentifikawha u nħabruha wkoll jekk ikun hemm bżonn ħafna ma tkellmu dwar l-importanza ta' tliet istituzzjonijiet kollha kemm huma li jipprogressaw uh, f'rigward ta' din il-kwistjoni kollha flimkien u jiena ċert li wara din il- um, diskussjoni importanti ħafna mill-Presidenza Ungheriża nkunu nistgħu nibdew diskussjonijiet interistituzzjonali mal-Kunsill biex bekk inkunu nistgħu nsibu eh, mod tajjeb ħafna kif nistgħu nimmaneġjaw ir-reġistru flimkien u nkunu nistgħu naħdmu fuq din il-kwistjoni eh, it-tlet istituzzjonijiet flimkien bl-istess għanijiet li ser ikunu ovvjament li nżidu trasparenza tal-Unjoni Ewropea. L-aħar punt li ġie mqajjem minn mill-membri u ġi diskritta tajjeb ħafna mis-sur Kazina reġistru ta' trasparenza, ovvjament miħiex eh, xi mod maġiku ta' kif niġġeldu il-korruzzjoni. Eh, eh, Jkun hemm regoli tajbin, ċari, dinjità, eċċetera Dan jista' jservi wkoll per istrument tajjeb ħafna indikatur għal dawk kollha rreġistrati jkunu lesti jirrispettaw ir-regoli, jkunu trasparenti, ma jkollhom xejn jaħbu u naħseb li dan għandu jkun l-indikatur ewlieni għalina lkoll li dan għandu jkun imsieħeb tagħna ewlieni biex ikun nistgħu naħdmu flimkien magħhom, nagħmlu skambju ta' informazzjoni u nafdaw il-xulxulin fil-komunikazzjoni mm, futuri tagħna. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna. Sur Viċi President, issa Signor Gjori f'sam il-Kunsil. Għana kur bista xur. Grazzi, Sur President, Kommissarju u membri, onorevoli membri tal-Parlament. Bħala ċittadina ta' wieħed mill-Istat membru, nilqa din id-diskussjoni u l ftejn bejn il-Parlament u l-Kummissjoni fuq il-Reġistru ta' Trasparenza. Jiena ċittadina ta' pajis li ilu mill-2006 li irrit li kunem trasparenza fl-Ungerija. Din minn dem kienet importanti għalina. U ma konniex għadna stajna niksbu riżultat, immissa taħt il-presidenza Ungeriża aħna qed naraw li eħe, wasalna u l-Konsilli li ikompli jagħmel dan u biex ukoll jikkontribwix f'dan li qed nagħmlu. Għalhekk il-Konsill lest huwa miftuħ biex jinnegozja u biex iwitt tri għal kooperazzjoni u bekk irridu li dan ikun hemm dikjarazzjoni politika f'Lulju li turi dan. U għana għalhekk qed nitkellmu Din hija l-unika formola li l-Istati membri jridu jaċċettaw li din huwa veru progress viżavi dak li kien ġara qabel. Ir-raġuni hija li l-Kunsill mhuwiex istituzzjoni li jiġi eh, fejn il-lobbyists eh, ikunu imġela u lejom u li saqsuhom biex jagħmlu lill-Kunsill il-lobby jistimorru lej l-Istati membri. Iġveri, il-Kunsill il lobbyist ma tantx verament kollu xaqsam maħu, ma tantx imorru l-lobbyists lejn il-Kunsill. Mhux daqstant bħal-Kummissjoni u l-Parlament. Jina żgura li, li se jkun hemm kooperazzjoni u wara negozjati nkunu nistaw noħorġu din id-dikirazzjoni politika. U issa fl-aħħar is-sur ir rapporter tagħna se jitkellem. Nixti eh, nżid xi ħaġa nenfasizza il-fatt li dan il ftehim eh, tlaħħaq qabel l-inċident tal-ġurnalisti Ingliżi u u dan huwa mod kif wieħed juża il-channels ta' informazzjoni il-gazzetti Italjani qed jitqu bl-Ewropa llum qed jgħidu li qed nagħmlu dan kollu issa ma mhux veru dan li qed jingħad fil-Korriere della Sera. Il-ftehim kien diġà intlaħaq qabel dak l-inċident il diskussjoni eħe veru damet naqrax meta mbagħad smajna bl-iskandlu aħna ma konniex nafu jekk nistgħux nissu nżidu affarijiet oħra fit-test imma diġà kien hemm it-test u it-tieni ħaġa fuq eh, dik jekk rridux ikun eh, mandatorju. Iva, reġistrazzjoni hija mandatorja irrit ikollok reġistru ma nafx tridu tajdu bil-mandatorju, ma tistax tajt li l-kumpaniji u ċittadini kollha jridu jirreġu reġistrati, mhux possibbli. Hija xi ħaġa li l-individwa l mp iridu jagħmlu dan, iridu jagħmlu pressjoni fuqhom biex jirreġistraw, u mbagħad ikellmuhom wara. U t-tielet ħaġa hija li l emendi fil-futur grupp ta' ħidma U jina nemmen li rridu nħallu spazju għal dan il-grupp ta' ħidma nifhem li dan ikun kif suppost hekk għandu jsir biex nikkumenta fuq il-progress li kun sar ma nafx hekk ir-rapporter il-President għandu jagħmel dan imma mbagħad dan iħalli naqra iktar lok għal gruppi oħra. Mux jaħdmu nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju għax veru kontribwixxa għal dan il-ftejm u anke r-reprezentanti tal- gvern Ungeri sal dak kollu li għamlu u li għaluna li l-Konsil eħew kol se jihu parti, l-Konsil huwa importanti għalek irridu li il-reġistru jaddu kollha til-Konsil li fisser li nkunu qed nisħu aktar l ideja ta' gvern ta' korp leġislattiv li kun responsabli għall-Europa. Majna nifhem li li hemm xi diffikultajiet għax il-Kunsill tal-Ministri rappreżenta l-Istati membri ma naħseb li żgur li nilħu konklużjoni pożittiva. Grazzi, Signor Casini. Għalhekk id-dibattitu fuq eh, Casini malu u nivutaw għada wara l-offsinar fin-nofsija infatti. Issa, fuq l-agenda għanna il-mistoqsijiet orali s-sikurezza nukleari 25 sena wara d-dizastru ta' Ċernobil u naddi il-mikrofonu li